Germania eh, ta' distret Grimma eh, eh, u wissidni li beda proċediment penali kontra Herman Winkler. Fil-laqa ta' 12 ta' april